this debate can uh, expect uh, from uh, this. Dak li nistgħu nistennew minnant il kunsel Ewropew. U dak li għedin nittamaw aħna bħala grupp, naħseb il-maġġoranza ta' din il-Parlament, u għalli aħna nispiċċaw dan is-summit b'mod iktar deċiżiv u komprensiv u approċċ iktar b'saħħtu lejn il-kriżi preżenti. Għaliex dan l-approċċ eh, komprensiv ta' din il-kriżi mhux jgħatmana llum mhux qudiem il-Parlament u lanqas qudiem il-Kunsill U jiena smajt sul xurti jitkellem dwar rating agencies u dak li qegħdin jagħmlu f'din il-kriżi preżenti, iżda jew nippruvaw nġildu l-iżbalji u s-sorsi eh, tal-kriżi fina nfusna u mhux barra mill-Unjoni Ewropea jew inkella barra minn dawn l-istituzzjonijiet u jew inkunu onesti. Il-kriżi għadha ma spiċċaċ Dawk li jaħsbu li jekk ser jagħtu xi flus addizzjonali lil Greċja ser nkunu wasanna għat-tmiem ta' din il-kriżi fil-Greċja jew fl-Ewropa, le din il-kriżi għadha ma spiċċaċ u ser tibqa' dejja jekk l net ma niġġeldu ma nsibux soluzzjoni strutturali għal Greċja u ma nniex soluzzjoni strutturali għal Greċja u jekk aħna ma noħolqux unjoni politika u ekonomika fl-Ewropa. Dan ser ikun il-tmiem tal-kriżi eh, tal-Greċja u fiż-żona euro. Għaliex aħna għanna munita waħda 17 il-gvern, 17 eh, il-suq, iżda ta' ma jizistim kien fid-dinja, aħna biss fl-Ewropa, aħna naħsbu li jista' jkollna unjoni monetarja waħda u Zbatax il-gvern, 17 il-politika monetarja differenti, etc. Iżda, Il-federalisti kienet jgħidu dan, per eżempju, fil-Parlament Ewropew, il-bira kien hemm Mr. Lipski, il-direttur tal-IMF, kien qed jitlob li l-Ewropa għandha toħloq unjoni politika ekonomika waħda biex solvi din il-kriżi. Ma sur Greitner, il-Ministru tal-Finanzi tal-Istati Uniti li kien qed jgħid forsi jistaw jifqu jitkelmu bejnietom u u eh, Unjoni Ekonomika u politika. Allura, jekk fuq naħa tal-Atlantiku naħa l-oħra jafu xanna namlu, għalfej aħna ma nafux xanna namlu biex noħol u din l-Unjoni Ekonomika u Politika. Din hija l-kwistjoni, dan il-kwistjoni tiddiskuti l-Kunsill għada. U jiena naħseb dan dan huwa t-tieni punti issa. Għanna rridu nejnu li l-Greċja mux bizmo defensiv, irridu namlu program ta' austerita. U dan qed jiġi diskuss bħalissa mal-Gvern Grek. mbagħad hemm ideat biex forsi jmorru lil lin minn dak li għandhom qudiemhom bħalissa iżda għandna bżonn ukoll pjan pożittiv għalihom. Huma ma jistawx joħorġu mill-kriżi għabbażi tal-austerità biss u ma għandhom bżonn ukoll ta' tkabbir u investiment u aħna nistgħu nagħmlu dan permezz tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, l-garanzija l-investiment privat, m'hemmx iktar investiment privat ġewwa l-Greċja, ejjew nagħtuhom ukoll eh, self tal-Bank eh, Ewropew ta' Investiment u għalfejn mhux qed nużaw parti mill-programm ta' privatizzazzjoni mhux għal konsolidazzjoni fiskali iżda biex noħol investiment ġdid u tkabbir ġewwa l-Greċja. Jiena għandi talba sul swabada, mux sul xul iżda għassur dol. Uwa għandu partit demokratiku fil-grupp tiegħu u aħna kunu nkunu ċari hawnhekk. Jekk irridu nagħtu l-flus, jew inkella xi pajjiżi uħra nagħtu l-flus il-Greċja, allura hemmhekk ikun hemm konsens politiku ġewwa l-Greċja. Issa aħna naħseb li nistgħu ngħidu lis sur dol biex jikkonvinċu l-ħbieb politiċi tiegħu biex jiksbu dan il-kunsens eh, politiku. Biex bekk dan jgħaddi, aħna nabżon din il-ħaġa Naf li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna, naf li dan eh, eh, huwa rwol ta' unur, Joseph, iżda naf li inti tkun kapaċi tagħmlu. Għaliex? Pajjiż li jinsaf sitwazzjoni bħal din, jaspira li kollu għaqda politika u mhux biss tal-lob żgħir li qegħdin isiru fil-Greċja se nisolvu din is-din il-problema. Sur Langenina Belġan u naf għandi esperjenza kbira ta' din il-ħaġa kollha f'dawn l-aħħar disa' snin. Issa, eja nkunu onesti. Aħna għanna bżon eh, pakket ta' eh, governanza ekonomika ktar b'saħħtu minn dak li għanna l-lum u d-diemna. U nrid insaqsi xi ħaġa direttament li President Barroso il-bira il-kelliem tal-Kummissjoni Ewropea waqt il-konferenza stampa għal li m'emm bżon għal reverse QMV fil-paketta governanza. Jien nistir nisaqsik sur Barroso biex tirratifika dan. U nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament u x'qed tipprova tagħmel xi ħaġa fir-rigward tal-paketta eh, governanza. Grazzi, Sur Verhofstadt. Grazzi, Sir Verhofstadt. Inti għamilt mistoqsija li Sir Dol, issa Sir Dol irri tistaqsi mistoqsija u xejjer il-blue card. U xtaqt nistaqsik Sir Verhofstadt tixtieq xtaċċetta l-mistoqsija mux bista ta' Sir Dol imman kam mis-Sur Kumuzzagos. L-Onorevoli Dol. Oui, bien sûr, très rapidement. Iva, mela, fil qosar ħafna. Jena nishtiq insaqsi domanda lil president tal-Grupp Liberali. Meta u jasal mal-gvernijiet liberali tiegħu biex jaġixxi f'solidarjetà fil-pajjiżi differenti hemmhekk f'dan l-istadju jiena nkun ċert ħafna li mal-grupp tiegħi fir-rigward tal greċja aħna nkunu qegħdin nirpu f'dan ir-rigward u jiena nixtieq insemmi lil ħaġa hawnhekk din il-Kamra. Sur Verhofstadt? Oui, euh, surtout, Monsieur qu'on a la plus... Iva. Għaliex, fir rigward tal-maġġoranza tal-pajjiżi li s-sur dolet isemmi aħna għedin f'koalizjoni ma' demokratiċi kristjani u naħseb li dan huwa possibbli, jinċert li dan huwa possibbli żdawnek qabel Kunsell eh, Ewropew daqshekk importanti, aħna għanna noqogħdu nużaw il-politika partiġana Surdol, li miex kwistjoni li liberali marru kontra l-PP, e jew inkella kontra soċjalisti, eccetera, dak li qed nipprova ngħidlek tagħmel hawnhekk huwa li tikkonvinċi li ħbieb tiegħek mill-demokrazija eh, l-ġdida ġewwa l-Greċja. Jien għandi ħafna ħbieb hemmhekk għaliex ħafna minnhom daħlu fil-grupp tiegħi wkoll ġew fil-grupp tiegħi taf sew inti taf li ġew ma liberali ħafna minnhom imma msomma huma ser ikollhom jeġixxu bi front maqut Eh, rigward tal-Greċa biex minn ħafna fuq il Grazzi. Vorrei pregare l'onorevole Verhofstadt. Mistoqsija oħra, Verhofstadt għandu 30 minuta biex iwieġeb il-mistoqsija li ġejja. Akusa kirjo Proedro oti όλοι pleon eħuna dilifi. Grazzi, jena kont, grat ħafna meta smajt li kulħadd jaff li l problem tal-Greċja waħda Ewropea. Il-Greċja trid tpoġġi l-istrutturi um, e-, ewlenin uh, fostom issa jien irid informak li l-punti fundamentali ta' riforma tagħna demokrazija ġdida mhux biss qablet ma' dawn jista' kien hemm dawn il-proposti u minn fejn ġew dawn il-proposti daw ġew minn demokrazija ġdida u il-gvern uh, ma kienx kapaċi jimplementom fit-18 il xahar. Din hija l-verità. Ascoltato, diamo. Mela, issa, naddu għall-onorevoli Landford għal-mistoqsija. Jarufam. Grazie ħafna. Jena nisper għal ta' tismani. Jena smajt birraqqa ħafna dak li għal surfer Hofstadt il-ċer l għalde u nixdi insaqsija jekku minnu li s-slogan tijak huwa li l-Greċja tinsab kullimkien. Il-Greċja mhijiex biss stat wieħed tal-Unjoni Ewropea iżda hija huwa stat ta' spiritu ġenerali u l-Greċja tfisser li l-Greċja tinsab kullimkien. Sur Verhofstadt. Dek 30 sekonda. President. Jina naħseb li huwa ovvju li jekk aħna ma nsolvux il-problema tal-Greċja, se jkollna problemi kbar fi żona euro kollha. Aħna ġanna l-Portugal pereżempju din il-problema u fl-Irlanda. Hemm pereżempju ħafna differenzi bejn Portugal u l-Ġermanja, l-Irlanda u l-Ġermanja. U dak li għanna namlu solidarità Italia għanna kena bżon sa' mil bidu din il-krizi u li ma kienieċ hemm mhijiex biss għal Greċja iżda għandha tkun hemm għall istati membri kollha taż-żona ewra u minħabba li kien hemm nuqqas ta' solidarjetà f'Diċembru tal-2009 aħna ħloqna problema ħafna ikbar mill-problema eh, li hija l-problema li nifaċċaw illum. Dikol dibattitu. bid-dibattitu l honorable Zaradil għandu soċ minutu uh, Thank you, Mr. President. Grazie, President. Interessanti ħafna diskussjoni l f'din il-kamra. Hemm ħafna minna li esperjenzaw komuniżmu u sa minn dak iż-żmien għamlu progressi kbar ħafna u maġla biex eh, preparaw ruħna l-tul fl-Unjoni Ewropea aħna u rejna li aħna konna kapaċi u l-kriterji ta' Copenhagen li aħna konna kapaċi u koll li konna ekonomija ta' suq li għatmu sew, sħiħ, ecc. Iżda sfortunatament din il-livell ta' skrutinju ma kienx applikat għal xi pajjiżi Ewropej meta huma daħlu fiż-żona euro. Għaliex? Sur President, sempliċiment għaliex din kienet mebnija bħala proġett politiku mhux wieħed ekonomiku għal stant il-kriterji kienu injorati il-figuri ġew mibdula biex idaħlu pajjiż li kienu mhux lesti. U din hija l-problema u l-enija u issa qegħdin niffaċċaw il-konsegwenzi. Aħna issa Ninsabu f'din is-sitwazzjoni u hemmnuni li ħafna mill-membri tal-gruppi tiegħi ġejjin mill-pajjiżi li mhumiex fiż-żona ewro u aħna ma rridux li eh, l-Ewropa tfalli, iżda aħna ma naħsbux li din tista' tiġi difiża mejjuna bi kwalunkwe prezz. Dan il-Kunsell Ewropew issandu jibat messaġġ ċar u dan u li jekk il-pożizzjoni ta' xi ħadd mhijiex sostenibbli fiż-żona euro, allura jekk dawn ma jagħmluwix tibdiliq drammatiċi, iż-żona euro m'għandix toqgħod lura milli tqajjem il-possibilità li tagħmel ristrutturazzjoni tad-dejn tagħhom jew inkella anke jekk tidher kera ħafna jitilqu mill-klabb. Jekk ma tagħmlux dan, sur President, taf se jiġri ser ngħidlek id-darba li ġej l-opponenti tijak jew kella dawk ta' suċessur tijak mus ser ikunu sekk eh, simpatiċi, euroxettiċi simpatiċi bħalma jena jena, iżda ser ikunu kattivi u kontra l-Europa għaliex ser ikunu eletti jemmek minn eh, ċittadini li ħassu taxxa fil-Ġermanja jew inkella minn negozjanti Franċiżi jew Olandiżi li ser ikunu xebgħu li ħalsu d-dejn ta' ħaddieħor u jiena naf, Sur President, illa jiena u lanqas inti ma tixtiequ li dan iseħħ. Għaldaqstant jew naġixxu skont dan u Sur President. bl mod iqaf uża jew uża ħażin kull kriżi bħala opportunità biex tkompli tikseb iktar iktar aġenda supranaturalista xaġa bħal pereżempju unjoni fiskali, unjoni tat-taxxa għaliex din mhux se twassalna imkien. Din mhijiex kriżi tal-Ewropa, din hija kriżi ta' kunċett wieħed antikwat u ħażin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. U dak kollox. Grazzi ħafna, il-kellim li miss. Is-Sinjura Harms, għandha erba' minuti. President, Signora Curie, kollegi. Jina sorpriza bil-mod kif din id-diskussjoni qiegħda tiżvolġi għaliex din hija uh, l-aktar kriżi serja li qed niffaċċaw. l ungerija l-Ungerija ma kienx tista mm, tissalvagwardja drittijiet u l-libertajiet tal-istampa tagħha. U rridu naraw ukoll se tkun it-tweġiba Ewropea sitwazzjonijiet tali. Allora maħniex sorpriżi li l-iżviluppi fil-Greċja li qalbu għall lar jfisser li għanna ħafna mexxejja. Iżda tassew mannix persuni li qegħdin imexxu. U allura is-sitwazzjoni hija tali illi din hija kriżi finanzjarja li ilha dejja ħafna żmien u matul dan iż-żmien il-Kunsill dejjem ħa azzjoni meta kien wistart u ma kienx ambizzjuż biżejjed. Dejjem tkellimna dwar Eh, kif saħna se nsalvaw il-Greċja u nistabilizzaw in-naħa ta' nofsinhar tal-Ewropa. U allura irridu naraw illi ikonna Ewropa li tassew tista' tikseb dawn ir-riżultati. Iżda din mhijiex xi ħaġa li hija riflessa fir-realtà. Għalhekk jiena nemmen illi hemm istituzzjoni waħda li hija responsabbli, il-Kunsill. Il-Parlament għandu s-seta tiegħu Iżda aħna fallejna, aħna evitajna illi niġu situazzjoni fejn ninġabru flimkien biex bekk noħolqu u niprezentaw risoluzzjoni eh, meta aħna affaċċati b'din il-kriżi storika. Naħseb din hija ta' ħasra kbira u nħares lejn naħa tal-lemin tiegħi dawn ma kinux kapaċi illi jieħdu azzjoni f'waqta bħala tweġiba għall-avvenimenti fil-Greċja. Meta aħna naraw iva xe tiseħ fil Greċja, Joseph Dol għandu responsabilta sa ċertu punt għal partit, membri tal-partit eh, Demokrazija Ġdida. Iżda xinajdu għal responsabiltajiet tas soċjalisti Partit ta' Papandreo, Iva, rebħu l-vot ta' fiduċa l-bira, iżda. Meta nitkellmu dwar programmi ġusti, Il-gvern Grek irid jiddeċidi dwar dawn u distribuzzjoni inġusta li rajna eh, dawk li l-inqas jistgħu se jkollhom iħallsu dina mis-sitwazzjoni li qiegħda tgħin. Ukoll intilef ħafna tħul mit-taxxi fil-Greċja din mhix xi ħaġa ġusta u din ir-realtà hija tali għaliex l-elit fil-Greċja ħarbu mir-responsabiltajiet tagħhom. Allura huma jridu jerfgħu issa il-pis għal dak li ġara. U allura aħna eh, aħna eh, norbtu ruħna ma' dak li dejjem fissirna li għandu jisir, li jkun hemm skadenzi jitwal. Illi id-dejn eh, jisir clearance tiegħu u bekk nirrikonoxxu li l-investaturi privati jridu jħallsu s sem tagħhom tal-ispejjeż. Mhux għax aħna qed nibżgħu rating agencies. Għaliex ir-raġuni tal-kriżi għadha hemmhekk. Wara dawn l-aspetti kollha m'hemmx tmexxija politika ta' veru. Dan huwa l-punt li jrid jiġi diskuss u indirizzat fil-jiem li ġejjin fil-Kunsill Ewropew. Nawguralek kull suċċess Sur Barroso biex tassew ikonna ġestjoni ġusta biex noħorġu mill-kriżi. Ma nafx jekk il-taxxa finanzjarja ix se tara eh, se tkun la suċċess. Kellima dwar dan kemm il-darba, iżda l-abbuż tal-sistema tat-taxxa, l-abbuż tal-bonuses, dawn il-raġunijiet kollha li waslu għal-kriżi, dawn l-elementi kollha għadhom hemmhekk u allura din hija parti mir-responsabilità tagħkom ukoll. Grazzi, Signora Harms. Il-kellim li miss, l-Onorevoli Biski għandu żewġ minuti. Grazzi. Nek aħna nikonsidraw il-Greċja dawn l-aħħar jiem. Naħseb hemmhekk għandna x'nitalmu mis-sitwazzjoni għaliex l-aħħar avvenimenti u t-talbiet illi il-kondizzjonijiet jisiru aktar stretti saru iżda dana ma jfissirx dana kollu se jsalva l-Greċja Iżana, jisna għed din situazzjoni fejn inkomplu ta' s ma' ġena xej. Iva, sejħiet għal aktar tnaqis, aktar tfaddil, aktar privatizzazzjoni. Tkellimna dwar is-semestru Ewropew. Dana se jkun l-eżempju l-Istati membri Qegħdin nisimgħu wkoll dwar it-twaqqif ta' Aġenzija ta' Privatizzazzjoni bħal Trojhan Ġermaniża u Sir Lanhen Iva din is-sistema għamlet xi il-wassa ta' riżultati pożittivi iżda wassal ukoll għal eh, tnaqqis fl-industrializzazzjoni kif ukoll għal ħafna telfiet għall istat Jina ma nixtieqx inkun arroganti bħal forsi kelliema oħra, iżda li aħna mmexxu dawn il-biljuni ta' euro lejn il-Greċja, faħar meħħar se jgħin lill banek Iva, nistaw forsi inċedu fejn jidħol is-settur privat, iżda le ma nistgħux inkomplu b'dan il-mod. U allura l-uniku alternattiva li qed nara hija bidla radikali fil-politika ekonomika finanzjarja tagħna. Iżda m'għandniex biżejjed kuraġġ biex nagħmlu hekk. M'għandniex qegħdin tassew niffaċċaw il-kawża tal-problema. M'hemmx kuraġġ biżejjed biex ikun hemm aktar demokrazija, aktar trasparenza, u hemm iktar u iktar politika wara bibien magħluqin. U din hija teddida għall prinċipju Ewropew il nazjonalizmu sinjuri, e dejjem jikseb aktar u aktar appoġġ u allura dan is-summit irrit jibgħat messaġġ ċar u mhux il-messaġġ li nisimgħu bħalissa. Grazzi. Grazzi lill onorvoli Biski. L-Onorevoli Farage għandu żewġ minuti. Jina dejjem insaqsik x'inhu t-tieni pjan tiegħek u inti tgħidli m'hemmx bżonn dan il-pjan u jiena dejjem imbassar li se jkollna ħor li ħajkollu bżonn bejla u inti dejjem tgħidli le problemi. Issa wasanna fit-tieni bailout ta' Greċja u inti qed tgħid illi m'għandniex alternattiva. Irdu nkomplu issa ninjaraw il-fatt illi s-suq tal-bonds eh, spanjol qed jgħidilna li huma issa jmiss inti għandek 100% temmi kont ħażin 100% fil-tbassir tiegħek u llum qed tgħid li l-pakkett se il-Greċja fuq triqat kabir le se tkompli miexa lejn it-tielet bailout illi xi xhur oħra se niddiskutu nkunu qegħdin niddiskutu wkoll dan il-punt. Jiena issa niddejjaq nara pajjiż illi vinta e, demokrazija jiġi meddet minnek u mill-IMF u jisma illi jrid jaċċetta dan il-pakketta awsarietà jiridu jaċċettaw e, tnaqqis l-ekonomija tagħhom għal livell illi iwassalhom biex ikunu eh, f'depressjoni ekonomika totali. Ġifiri, hawnhekk qegħdin inġennuhom għaliex issa huma qegħdin fit-toroq, hemm il-vjolenza u s-sitwazzjoni tista' taqleb biss għall-ar. Mhux biss qed neħilhom il-flus, qed neħilhom id-demokrazija tagħhom. Allura, Ewropej ta' veru x'jagħmlu f'dal każ? Jagħtu alternattiva biex jgħinu l-Greċja biex tassew jagħtu valur il-komunità tagħhom illi jagħmlu devalwazzjoni, illi jinnegozjaw mill-ġdid id-dejn tagħhom għaliex ir-razz naraw il-naraw illi issa qegħdin f'punt fejn ma jistax imorru lura situazzjoni pożittiva. U allura mek biss eh, naraw illi l-pakketti jaħdmu u l-Griegi jifmu li jridu jagħmlu dan it-tnaqqis, jekk aħna nkomplu kif aħna mixjin, tassew se naslu għal diżastru soċjo-ekonomiku. Herr Zavela hat sich mit einer blauen Karte. Frau Zavela. Blue card. l nervli Soveja. Ferraġ taċċetta mistoqsija tagħha jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Dini għal l jessur tiegħi Faraġ. Xtaqt inkun naf id-dejn estern tal renju Unit x'inhu. Jekk huwa jaħsibx li Renju għandha tuża l-iżolament eh, pala politika. Years ago, X'insena sena ilu konna parti mill-mekanizmu ta' skambju ta' moneta konna qegħdin nippruvaw nifissaw ratatana tagħna ma' Deutschmark b'rat interessi doppju li kellhom ikunu. Kenna eh, miljun ċittadin fil-pajjiż tagħna li tilfu l-impjegi tagħhom ir-rat iżda mbagħad fid-disajnijiet li bna l-aħjar. Ma tistax torbot flimkien ekonomiji differenti, ma rati differenti ta' tkabbir, ma xejrid differenti ta' kummerċ madwar id-dinja. Aħna tallimna l-lezzjoni tagħna ma tħannix fil-euro, intom jiddispjaċini ngħid issa qegħdin maqbuddin ġoħabs ekonomiku. Grazzi, l-Sur Farage għanna l-Onorevoli Madlene għal minuta u nofs. Grazzi, President. Is-Sur Barroso għal nhar it-tlieta illi l il greċja se jkollha appoġġ Ewropew. Huwa qal li l-Ewropa se twassal għal soluzzjonijiet. Abbażi ta' xiex dan? Illi ovvjament hemm ukoll elementi li strettament huma projbiti mit-Trattat tal-Lisbona. Allura, il-Greċa tista' tajt lejjek tixtieq. Allura, is-seta tal-Kummissjoni qiegħda dejjem tinferex aktar u issa rridu nwaqfu din il-ħaġa. Il-Kummissjoni tixtieq tara l-istess amministrazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa biex kollox ikun taħt il-ġestjoni tiegħu u nafu li qiegħed fil-pożizzjoni tiegħu mingħajr ma ġie elett. U allura xiex insejħu gvern illi jigverna minar demokrazija din hija dittatura. Dittatura li qed tagħmel din il-pressjoni fuq il-Greċja. Hija mhijiex aċċettabbli għal din il-persuna għal President Barroso illi kollu din il-pożizzjoni. Memx punt fil-li wieħed jagħti lajnuna lil Greċja meta mbaddan dan jagħmel ħsara lin-nazzjon tal-Olanda anki kieku stess id-dejn josfor mill-lejl għannar, xorta waħda tibqa l-problema, u l-ura għanna konklużjoni waħda x'niġdu dana kollu. Il-Greċja irridu jerġaw iddaħlu l-monita nazzjonali tagħhom biex bekk aħna ma jkunniex imbatu mħabba is-sitwazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Madlena, il-President tal-Kummissjoni issa. Iva, Nixtieq inwieġeb dawn iż-żewġ mistoqsijiet li saru lili minix se nidħol f'din il-diskussjoni ideoloġika kontra l-Ewropa. Qegħdin naraw illi x-xelluk tal-estrem u l-lemin tal-estrem huma ma'uda fuq dan l-aspett. U għalhekk jiena nappella mill-ġdid lill forzi demokratiċi kollha fl-Ewropa, fil-Parlament, fil-Greċja, illi jenaqdu f'konsensus sabiex isir da kollu li huwa possibbli. Sabiex ikonna prosperità u tkabbir fl-Ewropa, iżda il-mistoqsijiet kienu fuq it-taxxa finanzjarja u d-deċiżjoni fuq ir-reverse QMV dwar it-taxxa finanzjarja. Jiena ngħid li l proposta tal-Kommissjoni probabbilment f'Ottubru se tkun fuq taxxa ta' transazzjoni finanzjarja. Għamilna valutazzjoni tal-impatt Nemnu li hemm żewġ possibilitajiet din it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji kif ukoll taxxa ta' attività finanzjarja. Iżda issa aħna beħsibna nresqu proposta oħra fuq din it-taxxa ta' transazzjonijiet għaliex m'għandniex VAT għal dawn it-transazzjonijiet bħalissa u allura aħna sa' Ottubru se nipproponu ehm, azzjoni fuq dan il-punt. Mistoqsija oħra. Eh, Sur Verhofstadt għamilli mistoqsija il-Kummissjoni tappoġġa il-Parlament fuq il-Reverse QMV. Aħna appoġġajna l-ambizzjoni tagħkom fl-istess waqt Oliran u kol se jinkellimkom aktar tard twar nofsinhar u aħna se nappallaw lilkom u lill-Kunsill sabiex naraw kux possibbli li nilħu ftejim fl-aħħar. Għaliex aħna nemmnu wkoll illi Grazzi għal pożizzjonijiet tal-Parlament. Intlaħaq progress kbir għal dak li għandu xaqsam il-pakket li tiġi konsidrat. Jina niferħilkom l-Parlament lil dawk li ħadmu fuq dan is-suġġett anki lill presidenza tal-Konsil huma wkoll wet u xogħol tajjeb ħafna iżda fl-aħħar mill-aħħar nitlobkom il kol illi li ma jkunx ftehim hawnhekk ifisser illi jkollna mbagħad ovvjament eh, konsekwenzi meta nqisu s-sitwazzjoni. La Kommissjoni tappoġġa din l-ambizzjoni u intom ukoll naħseb qegħdin ukoll tiddefinixxu din il-linja. U dawn huma l-mistoqsijiet għal dawn, it-tweġibi tal dawn il-mistoqsijiet li saru lili. Grazzi ħafna, President. Is-Sur Weber għandu żewġ minuti. President, Presidenza, President tal-Kommissjoni, kollegi. Intqalu ħafna punti dwar il-Greċja, zejna xtaqt nżid żewġ sibijiet minna ħatijaj l-ewwel nett rridu niftakru l-prinċipji hawnhekk minkejja beżat u tħassib. U hawnhekk għandna żewġ prinċipju, prinċipji fl-Ewropa solidarjetà, l-appoġġ kif ukoll ir-responsabilità il-Griegi daw kollha li jitolbu s-solidarjetà għandhom jiftakru dwar dan. Smajna dwar il-proġett Ewropew kif dana kollu jista' jfalli. U smajna wkoll illi jista' jkun hemm elementi oħra li jistgħu jerġgħu ifeġġu elementi li ħsibna li konna ħlisna minnhom fl-Ewropa il-pajjiżi tal-Baltiku, l-Irlanda eh, dawn xamlu bil l-appoċ Ewropew dawn se jerġgħu jiġu lura fuq is-swieq is-sena d-dieħla dan huwa kollu pożittiv, ġifieri qegħdin nużaw daw l-eżempji biex nuru li tassew aħna nistgħu nagħmlu differenza meta nitwazzjoni flimkien. Issa, tieni kwistjoni tal-Kunsill immigrazzjoni Iva, din ukoll hija marbuta ma' Schengen għandna l-istess prinċipju li nsemmejt il-kisbiet il-kbar tal-Ewropa issa qegħdin nintefgħu f'dubju minħabba egoizmu nazzjonali. Rajna Italjani kif ittrattaw 18,000 refuġat. Iżda ta' eh, mhux numru kbir għaliex il-Belġu ħadu id-doppju ta' dan in-numru s-sena l-oħra. Allura, it-Taljani ma kellhomx raġun jirreġixxu kif għamlu fi Franza qed jissemma ritorn għal kontrolli internazzjonali tal-frontieri. U fid danimarka wkoll kien hemm semmew raġunijiet biex jarġgħu jagħmlu hekk. Allura, lill kunsill jiena ngħidlhom meta tiddiskutu Schengen, immigrazzjoni, għatu messaġġ ċar. Tħallux in-nazzjonaliżmu egoist ikollu suċċess hawnhekk. Irridu nħarsu l-prinċipji Ewropej u bekk jintom ikolkom l-appoġġ fil parlament Fin Dank, Herr Kollege Weber. Es folgt nun Herr... Grazie ħafna, Sir Weber. Sir Svoboda, għal żewġ minuti u nofs. Grazie ħafna, President. President tal-Kommissjoni, Sinjura Ministru, fuq kwestjoni illi tħassibni ħafna u li nittama illi ninkludu dal-punt anka fid-deċiżjoni finali tal-Konsil. Il-Kommissjoni għamlet biċċa xogħol tajba u l-Presidenza tal-Konsil ikkopera tajjeb dan huwa sinjal importanti li meta jkun hemm problemi u f'reġun bħal dan għal pajjiżi li kellhom problema hija ħaġa tajba li issa itejbu kemm xejn laffariet, affarijiet kena situazzjoni diffiċli hemmhekk imma huwa importanti li dal-gvernijiet jiġġieldu għal drittijiet bażiċi. Dan fuq il-subja tal-Kroazja. Ovvjament, iċ-ċittadini jistennew li noħorġu risposti konkreti għal governanza ekonomika. Diffiċli nispjegawlhom l-affarijiet jekk nitkellmu biss fuq austerità xinajdu għat kabir. Iva, jib li kienem tkabbir, imma li ma tibta kabir. L-osterita mux l-unika mod kif isir kabir jissemmew ħafna problemi, miex kwistjoni ta' ekonomika ekonomija ta' xelluk fil-lemond fil-supplement dwar l-ekonomija l-bira hent għali dal limitazzjoniet huma tajbin ma bżonn investimentu kabir u anka privatizzazzjoni. Issa qed iddaħlu l-Greċja fejn eżija ta' privatizzazzjoni, però daw l-affarijiet jieħdu l-ħin jekk trid privatizzazzjoni kif suppost hemm bżonn il-ħin u hemm bżonn il-flus li hemm bżonn. Nistgħu ngħidu li dawn il-flus għandhom jiġu investiti. Forsi kien hemm bżonn fondi strutturali fondi eh, oħrajn għal l-edukazzjoni taħriġ. Proposti li qed nistennew il kummissjoni għadna qed nistennewhom. Iva aħna favur illi nfadlu fejn bżonn u li kun hemm restrizzjonijiet ma mingħajr tkabbir xejn mhu se jaħdem u fl-aħħar mill-aħħar jekk inkomplu hekk mhux se nixxilna nsalvaw lil Greċja, mhux se nsalvaw il-banek tagħna, mhux se nsalvaw imina ħala 16 anzi ħanibqgħu nizzers of kaos sħiħ. Għanna bżon nitkabbir, għennet għanna bżon proposti li waslu għatkabbir, għanna bżon posti ta' xogħol u dan huwa importanti għal ġejjini ta' Greċa u l europa Sir Lamsdorf? Blue card. Nista' nitkellem, Sir President? Jina għandi mistoqsija lis sur Zvoboda jaqbel illi fċertu stati membri il-krizi edha tintuża bħala odda sabiex ikun hemm privatizzazzjoni b'tali mod illi eh, proprjetà tittieħed mingħand in-nies taqbel ma dan f'pajjiżi fejn hemm kriżi kien hemm problemi kbar. Ma tistax taqbad u tiġħad dan l-aġenziji ta' ratings qed jagħtu pariri lil pajjiżi li jispiċċaw e, jiddeġeneraw is-sitwazzjoni aktar. L-affarijiet ma jistawx jimxu kif qegħdin fil-Greċja u f'pajjiżi oħrajn għaliex dan ikun ħażin. Hemm bżonn li dal-pajjiżi nurhom id-direzzjoni tajba, għandhom bżonn appoġġ Kulħadd għandu jirrikonoxxi dan danu l-inika mod kif noħorġu minn dan minn din il-problema. Jiġifieri le. Użu ħażin ta' sitwazzjoni li ma naqbilx magħha. Grazzi. Is-Sur Lemsdorf għal żewġ minuti. Grazzi, President. Wara il-vota fiduċa tal bieraħ fateni bir-riżultat li l-kol nafu kellna il-headlines fil li il-Greċja l-antika baqat għada ħajja u l ewropa tista' tieħu nifs. Jiena naħseb li għadu kmini biss biex neħdu nifs u naħseb kollox jiddependi fuq il-ġimgħa li ġejja u l-votazzjoni fuq il-pakket austerita. Hemmhekk biss imbagħad nistgħu naħsbu fuq l-affarijiet mod differenti għatem ħafna miżuri xirridu niedu qabel ma nirbu l-kriżi darba dejjem Dak li hawnhekk huwa veru iċ-ċittadini li u id-dawl fl-aħħar tal-mina dana kollu hemm oħrajn f'pajjiżi oħrajn li wkoll iridu tama u għahu, ta' tħossu qed jagħtu jagħtu jagħtu ma qed xejn u l-Griegi qed jaħsbu li għandek tuħwar il-ħorwar li ħorġ mu xejn. Hemm bżonn fil-Greċja jkun hemm privatizzazzjoni il-rabtiet ma l-ekonomija l-antika mżon Eh, jispiċċaw darba l dejjem hemm bżonn tibdil demokrazija ġdida trid tipprep trid tipparteċipa f'dana kollu hija tal-mistija ġara hemmhekk hemm bżonn illi nużaw fondi tal-Unjoni Ewropea li ma ntużawx u hemm bżonn ukoll jisfruttaw aktar tkabbir mhux biss fil-Greċja ma fl-Ewropa kollha. Punt ieħor il-patt ta' stabilità u tkabbir irid jissaħħaħ hemm bżonn li ma jkunx hemm aktar kriżijiet fil-ġejjieni u parti minn dan għandu x'jaqsam ma' reverse QMV. Ċittadini ordinari ma, jafux dan xi jfisser. Jew il-patt ta' stabilità għandu dawn affarijiet li jinstama bekk strambi u tekniċi u jista' jkun effettiv jew le u jekk le, sinjuri, mos se jkun nistgħu napoġġaw il-pakket għal daqstant għandna bżonn din ir-reverse QMV bħala miżura ta' prevenzjoni. Sur Barroso neħu kost nisema ktajt il-Kummissjoni taqbel ma' dan u nixtieq illi naraw appoġġ twil għal dan miżuri fil-Parlament. Grazzi. Kollege Graf Lambsdorff, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Giegold. Sir Lamsdorf, taċċetta, mistoqsija Mr. Giegold? Dank, Herr Lambsdorff, ich bin Ihrer Meinung, dass Griechenland. Grazie ħafna, jina naqbel miegħek illi il-Greċja għandha bżonn għaqda politika malajk lajkem jista' jkun hemm ovvjament dan jibda bil-proposta, bl-implementazzjoni tal-proposti. Ikollok għaqda jekk ikollok tama fl-elit politika. U prerequisit ta' dan u li tal-proposti għandhom iġibu maħħom għaqda, din mistoqsija tiegħi nixtieq nara aktar konsistenza fil-grupp tiegħek. Hawnhekk qed issejħu għal Eurobonds fil-Ġermanja qed tgħidu li Eurobonds u maħla ta' ħin. Fil-Bundestag tkellimtu bis-saħħa kontra l-Eurobonds. Sur Giggold, il blukard ma nużawix għalek, Din mish mistoqsija, Sir Lamsdorf għandu xalfej jirrispondi. l Revolizza Zavela, grazzi ħafna, Sur President. Pala membru Grek, nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni Ewropea, l-Presidenza, eh, l-Parlament Ewropew għall-appoċ li taw l-Greċja sa' issa. U barra minnek, xtaqt nesprimi l-ringrazzjamenti għaj għatlet mexejja fil kummissjoni li għal 18 xar kienu qegħdin jaħdmu bisħiħ sabiex jippruvaw isolvu l-problema tal-kriżi fil-Greċja. li tkellimna ħafna fuq l-Ewropa hawnhekk illum wara nofsinhar. U xtaqt ngħaddi kumment fuq nota patriottika hawnhekk għal dak nandu x'aqsam dill-Assembleja Multinazzjonali. Il-Grigi ikkontribwixxew bil-kbir għat-ċivilizzazzjoni li qed ingawdu minna l-Ewropa llum għall-prinċipji Ewropej. ċittadini Griegi u l-mexxejja xi xiridu llum aħna rridu l-rispett tagħkom u solidarjetà tagħkom. U aħna x'nistgħu nwedukom, nistgħu nwedukom li aħna naħdmu bisħiħ sabiex niżguraw illi pajjiżna jerġa' isib it-triq it-tajba. Aħna ħadna l-Greċja fis situazzjoni edha fi għallu, maħna aħna responsabli għas situazzjoni. Il-President jekk joġbok tajt il-kellima, jek ittini forsi zewċ minuti oħrajn. Kellek minuta biex titkellem u bist ġar ħinti għakbel kbir, is-sur bronz għal minuta u nofs. Sur President, ħafna mill-preżenti fiċċu l mill-Libja Tunezija se ħolqu diskussjoni anka fuq l-aġenda. It-Tunezini minn qed jaħarbu mid-demokrazija, forsi naraw li sur Benali dittatur irtirat fuq qoddimnet fil-kju. Il-Libja hija zona ta' gwerra ma persuni ma jsirux ifittxu l-azil għax jgħixu f'pajjiż perikolus l-argument jidher li huwa dwar jekk l-Italja u Malta għandhom xi jaċċettaw dawn l-immigranti li xuwa l-ewwel pajjiż li laħqu jew għandhom xi jiġu aċċettati minn pajjiż oħrajn. Jiena naħseb li ħadd m'għandu jaċċettom u naħseb illi llum qabel għadha dan għandhom jintbatu lura fil-tramatuna tal-Afrika il-regoli ta' zil tal-Unjoni Ewropea jgħidu li persuna qed twittex la żil toħloq obbligu. Mela l dan il-regola regola għandha tinbidel, ir-regoli jsiru mibniedem għal daqstant jistgħu jeġgħu jiġu żarmati din ifisser l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea jekk dawn kirridu jmorru kontra l-ftehimiet internazzjonali mela tajjeb. Fuq rikonoxxjoni tal-immigrazzjoni wasal iż-żmien illi nwaqfu l-influssi u eh, l-xejriet eh, ma jkomplux kif huma x'se tieħu bħala passi inti pala Kommissjoni sabiex ikun hemm referendum ġust fejn iż-żewġ naħat jinstama' kif suppost. Refer referendum ġust però mux possibilta. Il-pajjiż se jintela propaganda u il-referendum il fil-Kroazja mhux se jimxi mod ġust, grazzi. Sur Bronze, L-Onorevoli Galt Pels għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Konsell Ewropew li jmiss se jkun abbażat fuq il-fiduċa. Dan huwa moment storiku, moment storiku għaliex se jizvela u jidentifika l-sfidi li għandha qudiem l-Unjoni Ewropea rridu noħorġu risposti responsabbli, imma risposti kollha marbutin flimkien. L-ewwel xtaqt nifraħ u nirringrazzja il-Presidenza Ungheriża għal xogħol siwi tagħhom, mod partikolari il-Ministru Giori, Ministru illi kienet kullim kienet kollu nistgħu ngħidu u għamlu xogħol eh, tajab ħafna, zammew ma l-iskadenzi u nixxilom. Immexxu presidenza li marret tajb mal-parlament u ma kellhom jibdew is-semestru Ewropew u anka il-pakket ta' governanza ekonomika il-ġdida li kienet sfida kbira wkoll. Dan il-pakket leġislattiv jinkludi fih kwestjoni pendenti u l- il-Konsell u l-Parlament hawnhekk qed irfgħu responsabilta kbira għandhom jisibu ftehim, għandhom jiddeċidu jkomplux bl-affarijiet kif kienu qabel li regoli ma jibqgħux daqshekk riġidi għal dak x'aqsam il pattat kabiru stabilita jom kella illi jitneħħew dawn il-ftimit bilaterali u bekk jinfetaħ kapitlu ġdid fil-governanza ekonomika billi tiġi introdotta jiġi introdotta proġdiet b'regoli komuni Ewropej approċċi komuni Ewropej u dan jisaxħax il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fl-Unjoni Ewropea li hija responsabbli biex tibni Ewropa b'saħħitha. Dan li jistennew iċ-ċittadini u swieq fl-Unjoni Ewropea iridu regoli komuni, jiġu implementati b'mod uniformi biex bekk ikun hemm stabilità fil-munita unika wkoll sabiex inħarsu li ċittadini mill-impatt tal-kriżi. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Galpils. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss huwa Sur Lopez Sagilar għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Membri tal-Parlament Ewropew jafu li diskussjoni fuq il-Konsil ta' Ewropew tal-ħamis u l-ġimma li ġejjin qed ikkonċentra fuq il-kriżi ekonomika u l-problemi tal ewro u fuq il-Greċja. Madonna kollu xtaqt infakkar li hemm punti oħrajn fuq l-aġenda u rridu nitkellmu dwar kwestjonijiet li għandhom xjaqsmu ma dan l-spazju ta' sigurta, libertà u ġustizzja. Schengen fi klim ieħor li huwa parti integrali tal-moviment ħieles tal-persuni dwar it-talba demokrazija li qed naraw fit-tramuntana tal-Afrika naħseb li rridu noħorġu b'risposta ċara. M'għandniex nirreformaw Schengen, al kontrarju għandna insaħħu Schengen hemm uħut li jasbu illi bi pressjoni migratorji b'sajthom li rajna fi Spanja bej 2004 u 2006 mhix xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' aktar Ewropa bżonn naġixxu b'solidarjetà. <coughs> Solidarjetà għal talba demokrazija. Malta u l-Italja tiffaċċjaw pressjoni kbira, imma il-Konsil għandu ruol importanti x'jaqdu għandu jaqbel fuq il-pakket dwar l-immigrazzjoni u l-azil għandu jkun hemm riforma tal-Aġenzija Frontex u l għandha tattiva l klawzola ta' solidarjetà li insibu f'artiklu 80 ta' TFU e li għandu xaqsam ma' direttiva l-few jħed slash 55. U għadak li għandu xaqsam il-messagġ il-indbat fuq it-twaqif ta' mekanizmu ta' eh, responsa biex nastabilixxu il-frontieri ta' l-Europa f'ċirkostanzi eccezzjonali naħna xtin kun nafu Xifisser dan, xini dimensjoni Ewropea f'dan kollu, għallix ma nridux nispiċaw situazzjoni vulnerabli u nispiċaw naħnu b'mod kontraproduttiv, grazzi. l kellimni mis miss sinjura Vali għana l-żewġ minuti, jeżis kollegi, wara era ta' ftuħ tolleranza u entużjażmu għall-Ewropa, rajna fl-ħar snin deteriorazzjoni tal-flaqda fost Ewropej anka fiħdan din il-Kamra fuq kwistjonijiet pal movement, libertà ta' moviment, moviment ħieles, immigrazzjoni u anka l-flus. Sfortunatament din il-kriżi ekonomika tisħaq fuq l-iktar idejat populisti u nazjonalisti li għanna. Għanna dikrazzjoni fuq il-Greċja illi edha tisit il-konfuzjoni u għed toħlo aktar spekulazzjoni fuq suq u riskju ta' kontaminazzjoni għal kull stat membru individwali u għet reali. Il-waqt li l-Greċja għedha terfa eh, għandha terfa responsabilta kemm mexxejja Ewropej ukoll għandhom u maħat jaf dan kollu. Li kieku ħadna impenn ma' qut snin ilu ma konniex naqbdu u naqbżu minn pjan ta' salvataċ muwet għal-liħor, li għanna bżonnu għakomezjoni, determinazzjoni waqda. Għaliex dak li għanna u dimna hija gwerra psikoloġika u issu edha issu qed jittestja da Ewropea hemm bżonn nibatu messaġġ ta' ħeġġa u nuru li l-Ewropa qed tappoġġa l greċja barra minn hekk għandna mbaxxu rata ta' interess u nuru aktar flessibilità sabiex ikun hemm aċċess għall-fondi Ewropej. Barra minn hekk il-Greċja għandha tkun lesta illi tieħu distinta ta' ħafideja fil-waqt li l-miżuri ta' u huwa neċessarju u ma neċessarji dawn miex biżejjed fuq medda twila ta' żmien sabiex ikun hemm il-kupru reali. Bżonn imur lura l-baqal dak li hu bażiku nippromovu tkabbil. Nittama li għadha l-ebda mixej Ewropew ma jmur lura fuq kemta li il-Greċja hija paġna waħda mill paġna mill-ktib Ewropew u jekk aħna nappoġġaw l Greċja nkun qed nappoġġaw lill-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Borghez għal minuta, grazzi ħafna sur President fuq il-Greċja naħseb illi bżejet nsegwu diskussjoni sabiex nifmu fejn wasat il-governanza Ewropea. Fil-fatt eh, dinja ħaġa minn miri definittivi ma ntqal xejn fuq konċet din Grik, ħaddim grek, eh, ma nafx din xeffet kolli fuqi. Ovvjament, <laughs> ma tantx ikolli idea tajba tant fuq l-immigrazzjoni smajt il-mini widdeb l-Italja li ma muxet qed għaw l-immigranti. Sinjora Malmstrom għamlet dikrazzjoni pubblika ftit ilu qalet li meta bdiet it-traġedja tal-eżodu minn Libja kulħadd impenja ruħu sabiex jilqat minn mit immigrant minn kull pajjiż. Il-fatt ħadd ma' meladi. Ondekat il-każ pożittiv tal-Norveġġja. Jaslu Malta, jaslu Lampedusa u nilqgħu maħna biss. U l-Italja laqatom tkellmu fuq il-Ministru Bossi, hemm il-Ministru Maroni, il-Ministri tal-Lega Razzista illi laqatom il-dawn l-immigranti. Naħseb ħadd ma jista' jgħid bil-kontra fuq il-Kroazja. Id-dħul tal-Kroazja ħajja ħaġa importanti, imma hemm bżonn niftakru dak li widda palih il-Papa il-Sur il, Borges Soġintar. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Il-drammatiċità, il-komplessità tal-agenda ta' dan is-summit ifisser li quddiemna għandna nuqqas ta' strumenti li nistgħu nużaw f'sitwazzjonijiet bħal daw. X'għandna allura? Għandna l-Unjoni Ewropea. Unjoni, ġifiri, kostruzzjoni li hija għaddejja bħalissa għadha ma tiġ fit-tmiema u ħafna drabi t-tjufijiet e, tagħna ifisser li din il-ħidma ma tistax titkompla. Aħna m'għandniex Stati Uniti tal-Ewropa, m'għandniex strument illi quddiem nuqqas ta' rieda tal-gvernijiet nazzjonali flimkien ma' raġunar intern ma nix naslu għas-soluzzjoni tal-problema li għandna biex aħna ikonna dawn l-Istati Uniti tal-Ewropa irridu tmexxija iva tal-gvernijiet nazzjonali iżda wkoll tal-istituzzjonijiet Ewropej. U allura hawnhekk President Barroso m'għadux hawnhekk iżda jiena naħseb illi il-prudenza li huwa wera kienet eh, għenet il-fatt li hu serva t-tieni terminu. Jekk huwa reġan tażel imħabba l-prudenza tiegħu, it-tielet darba nixtieq illi huwa jerġa' jingħata l-kariga minħabba l-kuraġġ tiegħu u kifet minħabba l-agenda tal-Kunsil tal-24 ta' ġunju it-tmexxija tal-Kummissjoni u jridu jikkonvinċu l-Gvernijiet Nazzjonali illi aħna qabel xejn naħsbu fl-ideali Ewropej qabel dawk individwali. Ek biss nistaw naslu inkella se nkomplu naħlu l-ħin f'diskussjonijiet U minħabba raġunijiet interni, per esempio l-gvern Franċiż ħa inizjattiva fuq Schengen jew il-gvern Taljan ma rridx jilqa eh, minn kien jew il-gvern Grek għadu fraġli wies biex tassew jerfa ir-responsabiltajiet tal-għażliet tiegħu. Iżda, le, il-problema hija oħra. Mingħajr ma niċċaraw in-natura politika tal-proġett Ewropew ma nkunux nistgħu tassew nsibu soluzzjoni għall problemi tagħna. Grazzi. Vielen Grazie, Sur Mauro. Signora Podi, ma tal żewġ minuti jekk joġbok. Grazie ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Tavella. Nixtieq nirringrazzja tal-li eh, ringrazzjat l-istituzzjonijiet, nirringrazzja l-dawkoll li għatu l-appoċ u l-appoċ il-pajis tiegħi. Il-Greċja, sinjuri, kif rajna fl-avvenimenti fl-aħħar eh, ġranet, issa ser jikolla tagħmel sforzi ikbar biex eh, tagħmel riformi strutturali u turanġa l-baġġett tagħha u jiena nisper dawn l-isforzi jkunu ta' suċċess li hemm żewġ kundizzjonijiet hawnhekk l-ewwel nett aħna rridu noffru liċ-ċittadini tagħna apparti mill-austerità ftit ta' tamar xaqta dawl, prospetti ta' xogħlijiet, um, tkabbir. U t-tini ħaġa hija li aħna rridu noħolqu uh, ambjent uh, ta' poċ meta l-Unjoni Ewropea jrid ikunna koeżjoni fil-kriżi kollha kemm hi u kif rajna fl-aħħar uh, ġimgħat. Aħna eh, ser ikonna niffaċċjaw il- um, prospettiva ta' dialogu informali bejn kapitali Ewropej u l-Bank Ċentrali Ewropew u rajna wkoll l-intervent tal-Aġenziji tar-rating u kol kwistjoni tal-parteċipazzjoni tas-settur privat għal pakket tal-kupru Grek. Jiena nixtieq ngħid li din is-sitwazzjoni li hija waħda partikolari unika miex qed tirrifletti eżattament l-Unjoni Ewropea u inkella l-mexxejja politiċi tagħha. Irridu eh, waslu għal iktar silenzju hawnhekk f'dan il-konfużjoni li għandna għaliex huwa biss permezz ta' koeżjoni politika li aħna ser jirnexxielna niksbu eh, eh, l-aħjar sforzi minn dak li għaddejjin fihom minnu l-Grigi. Grazzi ħafna. Signora Latford. President, il-kwistjoni ewlenija li qed jiffaċċaw il-mexxi ewlenin għada hija jekk miex kapaċi li eh, salvaw eh, il-kwistjoni fil- fil-movement ħieles. Eh, kwistjonijiet importanti dan inti paħna nabżonna bil-iktar sisħiħ fl-Europa. Jena nilqa dikjerazzjoni ta' Sarbaroza dwar dibattitu ta' Schengen u immigrazzjoni f'Mejju u suppost kellu jitkellem dak iż-żmien dwar l-Italja u Franza kif qal is-Sur Weber fil-Pepe aktar kmini f'dan dibattitu. Is-Sur Monti kellu artiklu eċċellenti fil-Financial Times il-bieraħ huwa eh, tkellem dwar il- differenzi li hemm fil-istati membri l-kbar u wkoll il-kultura ta' eh, edukazzjoni li hemm fil-Kunsill fejn eh, ċertu stati membri ma jgħidu xulxin meta jkunu fallew. Anzi, jippruvaw jgħidu nħokklok darek tokli tiegħek. U eh, għal dastant eh, għanna bżon ta' eh, deċizjonijiet li tiedu fuq livell Ewropew iżda wkoll għandna bżonn ukoll l-istita li mingħajra ma jistax ikun hemm fiduċja reċiproka. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Latschort. Es folgt nun Herr Kollege Provera für ein... Grazie, Sur Provera al minuta. Grazie, President, Migrazzjoni. Rajna il lebda pajis ma jista' ma jista' jiġġieldu jiġġieled ma' wahdu dal fenomenu u indispensabli li politika kontra l-ikbar, l-influssi ikbar ikon bis-swit politika l izvilup ikun hemm ftejmiet multilaterali u bilaterali mal pajjiż ta' origini u ta' tranzitu tal-immigranti. Sfortunatament palma qed għaddeja minnu l-Italja l-istrumenti l-ġodda tal-azzjoni esterna Ewropea ma ntużawx fl-ispirtu u l-ambizzjoni ta' trattati. L-Istati membri fuq dimnet kellhom jħabtu ma' bitxom emerġenza bil inizjativi nil-terali minnar ma jkun hemm Ewropea eh, kif suppost. Tal-daqstant nitlob il-Kommissjoni Ewropea sabiex tiddefinixxi f'liema każijiet nistgħu nitkellmu dwar influss eh, kbir ta' refugġati skont artiklu 55 fuq il-situazzjoni temporanja u nistabilixxu kriterji li jistgħu jitkejlu u li jistaw jiġu rispettati. Dan huwa importanti sabiex kien hemm politika komuni effettiva fil-qasam tal-immigrazzjoni sabiex tassew ikun hemm burden sharing. Vielen Dank, Herr Kollege Provera. Grazzi. Żewġ minuti surodi. Grazzi, President. Ministru, President eh, tal-Konsil. Nikol nixtieq nifraħlek għall-Presidenza u nixtieq ukoll nilqal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għandi proposti għalik li net fuq il-Greċja nhar inkonsolidaw il-sitwazzjoni finanzjarja u noħorġu b'miżurijat kabbir. Fir-rigward il-konsolidazzjoni finanzjarja aħna nistgħu naraw li huwa diffiċli ħafna li nittrattaw il-passat u l-koll il-futur fl-istess ħin u għal daqstant naħseb li rridu noħolqu xi ta' credit ombudsman u din il-persuna mbagħad fejn ikun hemm problemi ta' dejn din għandha tpoġġi mbagħad fis-struttura finanzjarja xierqa għaliex m'għandux ikollna telf ta' kapital. Għal daqstant irridu ngħinu l-Greċja npreġu l-Greċja u permettu l-Greċja biex titratta id-dejn taħħa timma niġi id dejn taħħa permessa dan il-medjatur issa fer rigward tarat ta' interessi jisikonna parteċipazzjoni tal-banek għaliex huma għamlu profitti kbar meta xtraw id-dejn fuq rata ta' 16% mbagħad jkunu eh, qed jirdoppjaw il-kapital tagħhom iktar tard naħseb li tkollna investigazzjoni fir rigward tal-moviment ta' dej sovran li l-Autorità Ewropea għas-suq finanzjar għandha tkun responsabbli għalija mbagħad fir rigward tal- ehm, self u l-kreditu skont il-liġi franċiża naraw din bħala xi sussidju. Hemmhekk sar żball u għandu jkun hemm eh, ħlas għal dan il ħsara li saret Irridu kwan nappoġġar proposta president Barroso bi pjan ta' biljun euro u aħna rrid ikollna pjan ta' żvilupp xira għal Greċja jiena naf li sur kombendit tkellem dwar dan. Għalfejn m'għandniex nitkellmu dwar eh, infiq militari li jammonta għal 4% tal-GDP. U jekk naħdu fil-gwar ta' ċipru u Turkija nasil li forsi nistgħu nizlu dawn l-ispejjeż u nejnu l-Greċa biex tikber iktar. Nun fra Kollegin Estrela ta' 2 minuti. Issa Sinjura Estrela 2 minuti. Grazzi. Fil-gwar tal-Kunsill li jmiss l-istennijiet tiegħi mhumiex għalien ħafna għaliex fl-Unjoni Ewropea u diżordni kbira minn flok ta' idea deċiżivi għanna min qed eh, mhux qed ikun ċert u flok solidarjetà għanna l-ekoizmu u dinja hija triq li qed tieħu l-Ewropa llum e naralizzaw is-sitwazzjoni tal-Greċja. Mhux se nitkellem dwar il-Portugal il-pajjiż tiegħi li xanna gvern ġdid issa li għadu kemm beda u għal stant nixtieq dan il-gvern kull suċċess fl-interess tan-nies Portugiżi. Issa, nixtieq nitkellem dwar il-Greċja il-Greċa mhux pajjiż kwalunkwe ilha għal ħafna snin pajjiż tal-Unjoni Ewropea u wkoll membru tal- tal-Eurogroup u importanti li ngħidu wkoll li l greċja kienet il-qalba l-offol tad-demokrazija. Dawn huma eh, iż-żewġ fatturi li jixirqilhom l-ikbar rispett min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall Greċja u l-Griegi għandhom ħafna responsabilità s-sitwazzjoni drammatika li jinsabu fiha. Iżda wkoll l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom l-istess responsabilità. Is-Sur Papandrej u l-Prim Ministru għamel dak kollu possibbli biex jipprova joħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli biex jipprova jisolvija u kien kuraġġuż u wera dinjeta kbira fl-adozzjoni ta' miżuri ta' austerità li kważi kważi huma impossibbli. Issa, Bħal fil-Greċja l-istess ħaġa se tseħħeġ ġewwa l-Irlanda tista' seħħ ġewwa l-Irlanda, Portugal, Spanja, l-Belġu, l-Italja u Franza. Allura, ejja u nsaqsu l-istituzzjonijiet Ewropej u jiena nsaqsihom biex jirrispondu din id-domanda kif pajjiżi f'diffikultà jistgħu eh, jittrattaw din kwistjoni u fl-istess ħin inaqsu l-deficit dej pubbliku jippromovu tkabbir joħol iktar xalijiet dawn il-pajjiżi jinsabu f'problemi kbar. U allura eh, jekk eh, eh, l pajjiżi il-soluzzjoni il-marda mhux se toqtlok, il-mediċina ħa toqtlok allura, allura x'ser nagħmlu? Irrid naraw naraw nwaħlu fil-credit rating agencies li huwa pratikament il-punta u ta' din il-kriżi, jissur sur Goren Grazie ħafna President, għadha mill prekawzjonijiet li rridu nieħdu biex nwaffqu din is-sitwazzjoni għal nifqu nilagħbu bin-nar. Biftej ma' Sur Barroso naħseb li l-Gvern Grek għandu jagħmel dak kollu li jista' biex jieqaf eh, jara x'se jagħmel ġewwa pajjiżu biex imbagħad l-Unjoni Ewropea tkun tista' tara x'se tagħmel. Issa fir-rigward tal-mexxejja kif iġiburuhom il-mexxejja, naħseb li l-mexxejja kollha għandhom jgħodu attenti għal dak li qed isir u jitalmu dak li qed isir. Rajna ġraw fil-Greċja fl-ħar il xar. Naħseb l-Konsil Ewropew issa għadha waqt il-Konsil għandhom għandu jwaqqaf din il-kwistjoni kollha li eh, rajdut kollu li qed jiġri fost l-Istati membri u jippruvaw inwafqu l-inċertezza li hemm fil-Greċja fil-rigward ta' żona euro jrid ikollna ehm, situazzjoni budgetarja għal Greċja infassla, iktar solidarjetà għal Greċja u rrid nagħmlu iktar fir-rigward ta' privatizzazzjoni għad-dejn Grek. Mbagħad dan kollu mhux biss jitratta eh, self ġdid iżda wkoll assistenza għall Parlament Grek u għal Kummissjoni. Grazzi. Grazzi Sur Rangel. Grazzi President. L-ewwel nett Jina nishtiq najt li l-istennijiet tiegħi għal dan il-Kunsill b'mod partikolari minħabba l-atmosfera ninsabu fiha fl-aħħar xhur, jiena nistenna li jkun hemm deċiżjoni u attitudni ta' responsabilità kbira. Fl-aħħar kunsill meta kien hemm attentat li nposponu il-kwistjoni għal iktar għal tliet xhur oħra, jiena issa allura nistenna li jkun hemm livell ta' responsabilità għaliex il-deċiżjonijiet ekonomiċi u finanzjarji huma kruċjali ħafna għal futur tal-Ewropa. Iżda, kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji huma wkoll importanti meta naħsbu li l-punta u l-lini tal-Ewropa u koll li jizom il-paċi. Issa jek aħna naraw x'nu l-problemi qed niffaċċjaw naraw li l-istati membri mxet qed jafdaw x'xin hemm ukoll għasta ta' fiduċja. Ukoll hemm u differenzi bejnietom bejn il naħda fuq naħda isfel, pajjiżi taċ-ċentru, dawk fil-periferija. U dak li qegħdin naraw għal-bidu ta' tifija fl-Unjoni Ewropea. Rrid noqogħdu attenti minn ċertu deċiżjonijiet fir rigward ċirkustanzi politiċi. Il-punt tal-lini huwa aħna rridu li l-proġett Ewropew kull mudell validu għal strateġija ta' paċi fl-Ewropa, jiena naħseb li dan huwa dak li għandna eh, nifaċċjaw dak li qed nar minn ħafna diskorsi mill-mexxejja tagħna fosthom dawk eh, minn pajjiżi f'diffikultajiet u pajjiżi ta' kontribuzzjoni dawn huma diskorsi mhux responsabbli biżejjed u wkoll huma joħolqu xi kummenti wkoll dwar ċertu speċifitajiet nazzjonali, etc. Għal daqstant jiena naħseb li aħna rridu ikollna l-aħjar livell ta' responsabilità biex konna nieħdu deċiżjoni tajba u nsolvu din il-kriżi. Grazzi. Is-sur Pittella, s-sekjoġba. Paura. Grazzi għaw hawn biza u tħassib reċiproka kif semma l kellim Mawro. Dawn l-elementi qegħdin jiggwidaw l-għażliet ta' gvernijiet fil-kriżi. L-Ewropa isa tim tal-futbol li qed titlef ngħid xejn u il-players jaħsbu li jistaw jirpu mingħajr ma jaddu l-ballon li xurxin. Iżda ħadd ma jerbaħ jekk jipprova jagħmel gol waħdu. Lanqas jekk ikun hemm Maradona u Pele fit-tim ma jirnexxilhom jerbħu weħedhom il-partita kontra l-kriżi. Il-kriżi Griega kienet waħda illi stajna nsolvu, iżda xorta waħda komplejna l-qoddim u qegħdin f'pożizzjoni diffiċli ħafna fejn qegħdin irridu nwarbu tas-sew riċetti ekonomiċi li waslu għal-falliment. Ejja ngħidla fir kif huma. Ħafna mill-gvernijiet nazzjonali qegħdin juru il huma tmexxija tat-tieni lig. U ovvjament mhijiex eh, dina mhijiex il-Greċja li taħti hawnhekk, iżda il-kapijiet finanzjarji li ma kinux regolati sa' sitta ilu. U allura xorta qegħdin jiprovaw eh, jagħtuna dawn is-soluzzjonijiet li ma jwaslum kien. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ħadd se jibqa' jgħix hawnhekk il-parti essenzjali vitali Ewropea mhux se tibqa' b'saħħitha. Irridu nippuntaw għal tkabbir, nimmiraw għal riċerka, l-innovazzjoni biex bekk nibdew dan il-mekkanizmu ta' tiġdid. Issa dwar l-immigrazzjoni. Irridu ngħid l-affarijiet moċċar ċar. Schengen ma rridux immissuha. Anzi, rridu insaħħuha. Din hija kisba illi tassew edha treġġi l-għaqda Ewropea. Irridu nsegwu loġika fejn jitlu dawn il-flussi migratorji, l-inklużjoni, is-solidarjetà u s-sigurezza huma l-elementi meħtieġa. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Pitilla. Es folgt nun Herr Kollege. Grazzi. Is-sur Marinesco għal żewġ minuti jekk jogħġba. Grazzi, President. Il-Presidenza Ungeriża waslet fit-tmiema u nixtieq nifferħilhom tal huma solvew uħut minn dossiers ferm kontroversjali. Il-Kunsill eh, li miss eh, din il-ġimgħa ser janalizza il- il-semestru Ewropew u jekk ukoll rekomendazzjonijiet jistgħux eh, isiru mill-Istati Membri u l-Istati Membri issa jridu juru li huma qed jimpenjaw ruhom biex eh, jiddaħlu fis-seħ dan il-mekkaniżmu konverżjonijiet, stabilità u eh, pjanijiet ta' riforma nazzjonali ma' meħtieġ, iżda mhumiex biżejjed jridu naraw li jkun hemm kunsens fuq il-governanza ekonomika. Il-Parlament għamel sforz biex jilħaq kompromess u li jiena nispera dan jiġi adottat għada. Aħna nisperaw ukoll li l-Kunsill se jadotta pakkett li huma ferm importanti għall-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar kien hemm ħafna eh, diskussjonijiet fuq ix-Schengen. Irridu <clears throat> il proċeduri hawnhekk ma rridux imorru lura għal kontrolli eh, tal-frontieri nazzjonali mhijiex is-soluzzjoni se jekk stat membru ma jistax jilħaq responsabilitajiet tiegħu fil-frontieri esterni jridu jkollna miżuri ta' appoġġ għandna bżonn il-Frontex iżda jekk il-kwistjoni ma tistax tiġi solvuta mbagħad il-Kunsell abbażi tal-proposta tal-Parlament jista' jkun jiddeċiġi permezz ta' maġġoranza kwalifikati li jintroduċi eh, temporanjament dawn il-kontrolli fuq il-frontieri. Jiena naħseb li jekk nikkontrollaw il-frontieri b'mod unilaterali kif eh, tqal illum mhijiex is-soluzzjoni. Ir-rapport tal-Presidenza fuq l-Istrateġija ta' Integrazzjoni għal Roma u l-konklużjonijiet fuq <clears throat> l-Istrateġija ta' Darubju dawn huma passi importanti ħafna li jistgħu jgħinuna nippromovu dawn il-politiċi ferm importanti għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Is-sur kellem l-aħar kellemek joġba. Grazzi, Ministru, Kummissarju. Id-jufija tal-patta stabilita kien fattur wieħed f'din il-kriżi ekonomika eh, li kien bidlet fi kriżi ta' kredibilità F'sitwazzjoni ta' emerġenza fejn is-solidarjetà u r-responsabilità huma importanti ħafna, iżda s-solidarjetà ma tfissirx biss is-solidarjetà eh, eh, ta' kulħadd tal-persuna wieħed iżda wkoll eh, wieħed għal kulħadd. U kull stat membru jrid jieħu responsabilità għal l-Unjoni tagħna u jibda jaġixxi għal ġid komuni tal-Ewropa. Iva, irridu iktar Ewropa u iktar Ewropa tfisser iktar disciplina u kol miżuri konkreti kontra dawk li komplu e jiksru regoli. Biex mm, nerġaw niksbu il-kredibilità r-wol tal-Kommissjoni tissir iktar saħħita u iktar indipendenti u kol e, kolla e, governanza ekonomika u tagħmel sorveljanza. L-Kommissjoni għandha l-mandat li tassessi situazzjoni ekonomika fl-Istati membri u wkoll toħroġ rakkomandazzjonijiet u avvizi il-kwistjoni ewlenija ser tkun ir-rieda politika u kapaċità biex tagħmel eh, kastija għal minn ma jsegwix Ir-rwol tal-Kunsill għandu jkun limitat fir rigward ta' eh, eh, proċeduri li waslu għal sanzjonijiet. Il-kredibilità tal-Ewropa tista' terġa' tinkiseb minn ġdid billi tejjeb il-kwalità tal-istatistika u wkoll teskludi fil-futur il-falsifikar pereżempju ta' data fiskali. Il-pajjiż tiegħi l-Estonja qed iffaċċat kriżi ekonomika kbira tliet sinilu iżda aħna għaddixxejna tajjeb u tħallna fiż-żona ewro l-Latvija ġixxiet ukoll u issa ixja it triq it-tajba. Għaldaqstant kulħadd għal wieħed u wkoll bil-kontra. Aħna rridu naġixxu u ngħinu lil xuxin fis-soċjetà. Innaqsu l-ispejjeż huwa tajjeb iżda rridu l lura dejjem mal tkabbiru stabilita. Grazzi. Grazzi ħafna. Sanaddu għal proċedura tal-KHDI, s-sur Kelly jekk joġbok. Grazzi. Grazie ħafna President tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem. Iġdu nitkellmu qed nitkellmu ħafna dwar li nagħtu nagħtu nagħtu u naqsu kemm jista' jkun li hemm innaqsu. Nistgħu nitkellmu wkoll dwar li dejjem nieħdu u nieħdu ħafna iktar. Jien qed nitkellem dwar rati ta' interess li ġew eh, magħmula fuq l-Irlanda mill-Bank Ċentrali Ewropew li qed tipprova tilħaq l-anijiet kemm jista' jkun iżda dan kollu mhux qed jgħin hawnhekk. Fortunatament il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni issa ndunat li aħna ma ġejniex trattati sew kif suppost. Ir-rati ta' interess eh, kif eh, eh, kellna aħna hija issa qed torbos pereżempju ġabla kbira ma' persuna li qed terraq f'waqt li inti fl-istess ħin qed tipprova tsalva għal daqsant il-Kunsill irid jgħin biex innaqsu rati tal-interess u jekk jiġri jekk aħna ser naqsu tkabbir ser nilħu l-impenji tagħni nkunu pajjiż kbir parti mill-Ewropa għal darb'oħra. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Tabajdi. Nisperaw li l konsil Ewropew inkorporat let prioritajiet tal-presidenza Ungeriża strateġija tal-Roma pereżempju l-konklużjoni ta' negozjati mal kroazja iżda il-priorità ewlenija lan ewlieni kien l-adozzjoni tal- tal-six-pack eh, tal-governanza eh, ekonomika il-President Angeliza għanda tkun marfa xoll li għamlet għal ħafna kwistjonijiet pendenti li kienem negozjati mal kunsil u l-Parlament u l-Gvern Ungeriz ser kollu kol eh, eh, jikseb deadlock biex jirne xilu jikseb u kol eh, ftejim bl kompromess possibli. Issa, s sur Orban għandu bżiet kredibilita biex kun jista' jargumenta favur ta' dan is-semestru Ewropew is-sur Motoċ ukoll għandu kapital eh, biżejjed biex ikun jista' jargumenta favur eh, dan is-semestru Ewropew ukoll jiena nispera li ser nirnexxu għax l-Ewropa trid tinforma eh, kemm jista' jkun il-governanza ekonomika. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Figueiredo. E Grazie, President. Is-sitwazzjoni serja, ekonomika u finanzjarja f'ħafna stati membri għandha tfisser li l-Kunsill jagħti attenzjoni partikolari u jaħseb fil-fond dwar il-kawżi ta' dana kollu u jkunu responsabbli għal linji ta' politiċi aktar liberali u anki downgrading ta' xogħol nifsu biex bekk eh, naslu għal diverġenza ekonomika, esklużjoni soċjali ekonomika, faqar. Allora, dawn huma l-elementi li jridu jaħsbu dwarhom iżda iktar qegħdin jiffukaw fuq eh, linji ta' politika aktar liberali u dawn waslu għal sitwazzjoni tal-Irlanda, tal-Portugal u tal-Greċja. U għalhekk dawn il-linji politiċi li sedottaw eh, jistaw ifissru illi l-foqra dawk li għandhom negozji żgħar, il-bdiewa, se jkollhom iħallsu dejjem aktar u aktar meta l-banek u dawk l-onja se jħallsu se jkunu għadin jikkwadanjaw. Grazzi ħafna. Is-Sur Obermeier, minuta. Danke, Herr Präsident. Grazie il-politika ta' migrazzjoni tal-Ewropa sissa fallit. E, Nitkellmu dwar mobilità, sħubija, u għanna din l-immigrazzjoni massa mill-Afrika ta' fuq u għanna l-attentat biex nipruvaw naqsu dan il-fluss, allora rridu nammettu li ħafna stati membri ikollhom umbat jissiltu ma' qatt, rata ta' għat u li ħafna u Allura sanna niftħu l bibintana għall-Afrika ta' fuq u nżidu l-pressjoni fuq is-suq tax-xogħol Ewropew ma nibżon aktar immigrazzjoni. Irridu nwaqfu l-immigrazzjoni, anzi, iċ-ċittadini ma jridux dawn is-sħubijiet ta' mobilità, irridu programmi fejn il-persuni l lura. Irridu nintroduċu il-kontrolli eh, tal-frontieri konna Frontex saħtu u dan huwa punt li rġiġi trattat b'serjetà fis-summit meta jiddiskutu id-din il-politika. Fil danka L-Onorevoli Kalaska Bobinska. Eh, Għattajna ħafna ħin nitkellmu dwar il-kriżi fil-Greċja u hekk huwa sewwa għaliex din hija problema serja iżda wkoll kellna appell għall appoġġ fid-dibattitu għada dwar iż-żona Schengen. U jekk il-President Barroso jitlob l-appoġġ tal-Parlament dan ifisser li se jkun hemm eh, diskussjonijiet diffiċli ħafna mal-kapijiet ta' gvernijiet u tal-istati u allura għalija bħala persuna mill-Polonja nħossu li il-fat li nistaw nivjaġġaw bil-libertà fl-Ewropa eh, ifisser li għanna eh, din il-stan simbolu ta' libertà fl-Ewropa. Ma nistawx issa naraw illi dana kollu jintilef għaliex jew minħabba dawn it-tipi ta' deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan il-kuntest. U allura jiena nixtieq li nappoġġaw iż-żona Schengen iżda wkoll ninkludu lir romanija u l-Bulgarija f'din is-sistema malajr kemm jista' jkun. Dank fra kollegin Kolaska. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Papadopoulou. 596. Die Frau Kollegin papadopoulou scheint nicht mehr da zu sein. Dann gebe ich das Wort Herrn Kollegen Liberacki. Ihr Kollege Muschau, l'onorevole Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W czasie dzisiejszej Grazie, prezydent. Matul id-dibattitu tal-lum, jina rajt sodisfazzjon illi kena zewċ naħat illi dibattu l-origini u eh, l-istat tal-affarijiet tal-situazzjoni li qegħdin fija palissa. U jina diversi xur nitkelmu dwar il-ġejjini tal-Ewropa wasalna konklużjoni li issa għanna teddida serja. Konkludejna li neħtieġu azzjoni konġunta u għalek jina nilqa l-istqarrija tal-President Barroso illum li ikonna proposta dwar it-taxxa fuq it transazzjoni finanzjarji nilqa' din il-ħaġa hija ħasra li maħniex qegħdin naħdmu fuq abbozz issa, iżda tajjeb li wasalna proposta. Għalissa fukajna fuq il-żona euro, iżda fl-Unjoni Ewropea għandna pajjiżi li mhumiex l-euro, ejja naraw illi hemmhekk ukoll ma jkunx problemi, grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Liba. Grazzi. L-Onorevoli Koċakis talaqna, is-Sur Busuttil, sekk joġbok. Grazzi, Sur President. Dwar l-immigrazzjoni, nistennew għada tlet affarijiet. L-ewwel nett illi iż-żona Schengen tiġi difiża għaliex iż-żona Schengen tfisser il-libertà taċ-ċittadini waħda mill-iktar affarijiet viżibbli għaċ-ċittadini mill-Unjoni Ewropea. It-tieni, ir-responsabbiltà komuni wkoll fuq il-frontieri esterni u mhux fuq il-frontieri interni biss. U dan ħajkollu bżonn aġenzija frontex aktar b'saħħitha ser ikollu bżonn aktar solidarjetà u qsim ġust tar-responsabbiltà u ser ikollu wkoll kooperazzjoni akbar mal-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-mediterran li għadhom kif għaddejjin mir-rivoluzzjoni hemmhekk. fuq kollox għada hemm bżonn li fuq l-immigrazzjoni ikun hemm tassew ir-rieda politika. jekk ma jkunx hemm rieda politika allura ser nibqgħu nitkellmu imma mhux ser ngħaddu għall-azzjoni. grazzi. Vielen Grazie ħafna. Bekk niġu fit-tmim id-dibattitu kanċ tiegħi u ngħaddu issa il-kelma lill-Kummissarju Šefčovic. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb illi il-dibattitu vivaċi tal-lum u rina bitċar illi l aġenda tal kunsill huwa tassew sew importanti u kritiku għal-ġejjini tal-Ewropa. Il-Greċja kienet prezenti ħafna fil-maġġoranza tal-interventi tagħna ta' nafu li s-sitwazzjoni ta' sew serja fil-Greċja u m'hemm soluzzjonijiet faċli iżda naqbel iva. Importanti li nuru lil poplu Grek illi mhux bisem l-awtorità iżda hemm dawl fix-xefa u bekk il-Greċja tista' terġa' taqbad it-triq ta' tkabbir L-austerità allura timxi flimkien ma' miżuri u programmi ta' tkabbir. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni huma konvinti li jistgħu jagħmlu hekk. Nistgħu ngħinu l-Greċja illi tassew eh, tejn il-kapaċità ta' Griega biex bekk ikollhom fondi strutturali użati aħjar u dawn jitqedu setturi li katru it-kabbir u nejnu koll l-autoritajiet biex jittejbu il-kwalità tal-ġbir tat-taxxa. Nafu kif għanna nejnu il-dawn il prajizi biex ukoll jinvestu fl-edukazzjoni. Naħseb li l-Kummissjoni iva ta' sewja lesta illi timxi f'din id-direzzjoni. Lesti wkoll illi nafru programmi tekniċi ta' appoġġ illi wkoll jistgħu jgħinu lill awtoritajiet Griegi biex eh, jimplementaw dawn il miżuri ta' austerita. L-Ewropa Iva, tafturi solidarjetà taftejn pajjiżi f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Iżda naħseb li neħtieġu wkoll l-istess messaġġ mill-entitajiet Griegi iżda mill-awtoritajiet ta' Greċa nixtiequ li huma wkoll juru għaqda determinazzjoni li jitrattaw il-problemi f'dak il-pajjiż u dan huwa l-appell tiegħi lill-Kummissjoni mill-Kummissjoni li rappreżentanti Griegi uruna l-laqda ta'kom u dana eh, f'dawn is-sitwazzjoni diffiċli. Wasal il-waqt issa illi tassew nimxu f'din id-direzzjoni. Ma tantx smajna dwar l-elementi importanti dwar il-konklużjoni tas-semestru Ewropew. Iżda xtaqt insemmi dan il-punt għaliex ukoll xtaqna illi jintom tmorru l-ura fil-kostituenzi ta'kom u tispiegaw illi semestru Ewropew eh, ġifit mimu se jibdew dawk nazzjonali. Għalix issa wasalna għal rekomendazzjoni jiet speċifiċi li huma onesti diretti lejn kull stat membru ma issa neħtieġu l-kooperazzjoni tal-gvernijiet u tal-awtoritajiet nazzjonali sabiex iwettqu ir-riformi fl-istati membri għaliex b'dan il-mod biss nistgħu nbidlu l-kwalità u l-kompetitività tal-ekonomija Ewropea biex bekk l-ekonomija Ewropea terġa' taqbad eh, triq it tajba. Nikkonferma mill-ġdid li t-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja se tiġi proposta mill-Kommissjoni, irridu nagħmlu valutazzjoni tal-impatt f'ċertu dettal, dana se jiġu fit-tmimu, u waħda mill-propożizzjonijiet tagħna, waħda mill-kontribuzzjonijiet tagħna f'dan id-dibattitu huwa fil-fatt propju din il-proposta. Nittamaw illi eh, l-imsieħba tagħna wkoll isegwu b'dan il-mod. Diversi eh, membri irreferew għal Schengen, iva l-importanza li jkollna linji ta' politika ta' kwalità għolja ħafna. Jiena nassigurakom illi aħna tassew konxi illi il-libertà il-ħelsien għad ċittadini li huma jkollhom eh, dan il-moviment fl-Ewropa hija kisba importanti u aħna lesti niddefenduha. Il-Kummissjoni se tkun il-gwardjana dejjem kienet il-gwardjana tat-trattati u għalhekk hija se wkoll eh, tara li dawn il-proġetti ma jiġux fit-tmimhom, iżda rridu narfu wkoll li neħtieġu soluzzjoni komplessi għal problema tal-migrazzjoni u għalhekk irridu nikkonsolidaw il-fiduċja fis-sistema. U allura il-Kummissjoni hija konvinta illi <coughs> proċess għabbażi tal-komunità hija juża minn li nidu azzjoni fuq livell nazzjonali u jkollna kontrolli tal-frontieri. Irridu wkoll sistema tal-azil aktar effiċenti biex unaraw li s-sistema tkun qed taħdem sal-2012. Dan huwa l-approċċ li l-Kummissjoni se tadotta nittamaw li kollha l-appoġġ tal-Parlament u tal-Istati Membri. Issa punt ieħor, governanza ekonomika u six-pack. Smajtu diġa il-pozizjoni tal-President tal-Kommissjoni u intom se tiddiskutu fid-dettal dan il-punt mal-Kommissarju Oli Ren. Jina nżid punt ieħor. L-importanza li konna ftejim malar kem jista' jkun għaliex ovvjament eh, ħin u rridu b'xi mod naraw kif se niggvernaw l-ekonomiji Ewropej b'mod aktar affidabbli għal ġejjieni. Biex nikkonkludi dwar Kroazja, Naħseb li wasal il-waqt issa illi tassew e, nawguraw lil Kroazja għaliex issa ris għalej moment storiku u naħseb dan huwa messaġġ ċar mhux biss għal Kroati iżda dawk kollha fil-Balkani tal-Ponent. Nifraħ il-Parlament Ewropew u r-rapporter l-Sur Hannes Zvoboda iżda anki l-Presidenza Ungeriża nifirħilhom għax-xogħol eċellenti li wetqu biex imexxu l-qudiem dan id-dossier biex naslu għal dan ir-riżultat dan l-istadju. Nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Ekenagi li qalet li hija ridet anzi l-Ministru Gjori illi ridet ikolla presidenza li timxi id-fit mal-Parlament u nasib il-nirxila. Grazie ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar Šefčovič. Ich darf nun für den Rat Frau Giori das Wort. Fissam il-Konsil, Signora Giori. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr. Grazie, President. Kommissarju, onorevoli membri, Stant nieħu din l-opportunità, l-aħħar opportunità li għandi li nindirizza din il-Kamra sem il-Presidenza jiena fil-fatt se nitkellem bil-sini. Smajna illi il-Presidenza Ungeriża għamlet xogħol tajjeb. Grazzi tal-li għaraftu dan il-fatt u Iva issa tassew wieħed irid jaħdem bisħieħ biex ikollna presidenza li tassew taħdem flimkien mal-Parlament. Il-Kummissarju irrefera għan negozjati mal-Kroazja, kif ukoll irrefera għal dossiers oħrajn. Il-kodeċiżjoni tfisser il kunsill u Presidenza jibnu relazzjonijiet personali mal-membri ta' din il-Kamra u sabiex jarfu xinu ma problemi ta' sezzjonijiet oħrajn u din hija opportunità eċċellenti għaż żewġ naħat. Staqt ukoll nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu hawnhekk illum għal dak li għandu xaqsam il-valuri essenzjali u l-prinċipji jien nara li qegħdin noqblu. Aħna tkellimna kważi dwar aspetti filosofiċi u mill-kummenti jiena eh, nifhem illi qegħdin nifmu fuq dawn l-elementi kollha. Naqblu wkoll li dawn huma kwistjonijiet diffiċli immens li il-Konsil Ewropew rrit jitratta, meta niġu għal l-aġġettiv storiku, naħseb noqgħdu attenti hemmhekk. Nevitaw li nużawha wies għaliex inkella naqsu il-valur tagħha din il-kelma. Naqbel ukoll bisħieħ illi l-ispirtu ta' ansjetà u biża jista' jwassalna l-pariri mhux adattati il-mexxejja Ewropej għalhekk għandhom jiftakru f'dan meta huma joqogħdu bil qiegħda u jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet għada u pitada. Aħna rridu nafdaw fil-fiduċja reċiproka għabbażi ta' il-solidarjetà. Aħna fuq dawn l-elementi rridu nibnu fl-Ewropa governanza ekonomika, riforma ta' sistema Schengen, l-azil, it-kabbir, dejjem irdu nibbażaw id-deċiżjoni tagħna fuq dawn il-valuri. Aktar Ewropa, aktar Ewropa, Ewropa b'saħħitha, nisimgħu ħafna din lajta. U aħna bbażajna x-xogħol tagħna f'dawn is-sitt xhur fuq dawn il-valuri. Aħna nemmnu bisħieħ illi aktar integrazzjoni hija soluzzjoni għal dawn il-problemi komuni. l xtaqt indur lejn il-kwistjonijiet illi aħna weritna mill-presidenzi ta' qabilna kif ukoll dawk li għaddewna bħala studju biex ngħidu hekk minn ħadd il-Kunsill għaliex ridna eh, niftemu dwar diversi files u msibu ftejn magħkom. Mela kwistjonijiet ekonomiċi. Tkellimna dwar is-semestru Ewropew u nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Shevchovic Iva, ta' min jispjega li ċittadini il-semestru Ewropew xinu li natu aktar trasparenza li nkunu nafu kif kull stat membru se jagħmel ġestjoni ta' kwistjonijiet fiskali tal-budget u għalhekk hija xaġa tajba li l-Parlament Ewropew iddedika tant attenzjoni lil dan is-semestru Ewropew ġestjoni aktar stretta fiskali trid tiġi żgurata u l-bażi għat kabbir jinstab fi xogħol u fil-kreattività wara kollox. Issa, żewġ raġunijiet għalfejn jiena nissuġġerixxi li t-test qudiemna jiġi approvat. Dan il-pakkett huwa aħjar mill-proposta oriġinali. Fuq il-kwistjoni aħna għamilna xi konċessjonijiet lill parlament anki dwar il-kwistjoni ta' reverse QMV, aħna wkoll hemmhekk għamilna konċessjonijiet għall parlament Ewropew. Is-Sur Lander qal illi em, punt essenzjali hawnhekk l-aqwa punt war il-pakket huwa illi għanna kontrolli issa fis-sistema illi jippermettunna nevitaw kriżijiet bħal dik li laqtitna fl-2008-2009. Issa, il-moviment ħieles tal-persuni u tal-prodotti il-Konsil tal-ġeħiċ ta' 9 ta' ġunju irnexxilu jikseb Ti ftehim dwar konklużjoni tal-Kunsill illi iħares il-libertà tal-moviment għaliex għandna il-kapaċità illi aħna nadattaw roħna għal sfidi l-ġodda u nadattaw biss miżuri ta' emerġenza f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza meta jkollna proposta qudiemna u nafu li ħajkonna waħda fil-rebbija, allura hemmhekk nistgħu naħdmu flimkien dwar il-modalitajiet. Jien għadni kif sirt naf illi flimkien ma' din il-plenarja, din sessjoni tal-plenarja, sibna soluzzjoni u koll għal problema ta' Frontex. Ġifiri, il-kwistjoni pendenti li kena issa u koll sibna soluzzjoni għalija u dik xaġa tajba. Issa, dwar il-kapacità ta' ser tal-ECB. Emmek irnexxinna illi eh, noffru kompromess biex bekk insolvu il-problema ta' problema tal-Afrika ta' fuq. Issa, inwiġa pa' l-onervoli ta' badi, jina mm, nirrifjuta l-allegazzjonijiet għabbażi ta' motivazzjonijiet domestiċi. Huwa għandu jistaqsi dwar ix-xogħol tal-kollega tiegħu fil-likon għaliex il l-atmosfera kienet differenti ħafna minn dak li aħna smajna mill-kliem tiegħek. Is-sur ta' Baġadi wkoll għandu jaqra t tweġbiet tal-Istati Membri għal eh, proposti tagħna. Ovvjament, wieħed jista' jikkritika dawn il-proposti din parti mill-Unjoni Ewropea. Aħna wara kollox niddiskutu l-affarijiet bejnietna u mbagħad naraw kif insibu soluzzjonijiet għalihom. Sur tabati xtaqt ngħidlu wkoll Waħda mill-punti l-aktar pożittivi tal-Presidenza tagħna kien illi nżommu spirtu tat trattati u nirrispettaw il-kompetenzi s-setat tal-istituzzjonijiet varji. Is-six-pack issa se jimxi l-qoddim issa. Wara li aħna u għamilna dak kollu li stajna u fil-fatt il-President Barroso u l-kollegi tiegħu eh, faħruna dwar il-ħidma tagħna dwar dan. Herman Van Rompuy pala President tal-Konsil issa jista jara kif għandu jmexxi l-affarijiet il qoddim Issa, l-adeżjoni tal-Kroazja. Jina għedt li għanna noqdu attenti ma nużawx wis il-kelma storika. Iżda dan il-kas ninsisti illi iva tassew sew ammont storiku dan huwa messaġġ importanti ħafna għall balkani tal-Ponent jiġifieri li huma jkollhom ġejjini fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-kapit ta' statu ta' gvern għada u pitada nittamaw illi jiedu deċiżjoni dwar l-adeżjoni tal-Kroazja u fl-aħħar sigħat ta' preżenza tagħna E, taħt dwar l adezjoni jiġu fit tmiemhom il-Kummissjoni ilha taħdem bla edha sabiex tiżgura illi Il-rapport tal-aħħar ikun wieħed pożittiv dan inħareġ fl-10 ta' Ġunju u l-Kroati wkoll qed jaħdmu bla qiegħda. Fil-fatt laqa ta' grupp ta' ħidma kull jum għaliex iridu ntemmu dan ix-xogħol. Fl-aħħar jiena nirgrazzja lilkom mill-ġdid iżda nirgrazzja wkoll l-Ispanja u l-Belġu tal-li jenuna biex tassew inwetqu il-programm ta' trio u nawgura kull suċċess lil presidenza Pollakka. Vielen Dank, Frau Thierry. Grazie ħafna. Mekko sanna fit minn dan id-dibattitu naddu sal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Il-rapport il-pakka il